fuq l-agenda tagħna, kollegi. Huwa dikjarazzjonijiet tal-Kunsillu tal-Kummissjoni fuq iċ-ċaħda ta' dħul il barra mill-kosta tal-Greċja allegatament farmakonisi li r-riżultat fil mod tar-refuġjati apparentement. L-ewwel net naddu l-mikrofonu l-sur Venizelos li ħajamel stqarrija fisem il-Konsil. Jekk joġbok, għandilek il-mikrofonu. Efkarġtobu li kiri, prodre. Grazie, President. Signori, jina prezenti bħalissa għot nitkellem bħala President fisem il-Kommissjoni, il-Konsil, imma anke jina l-Ministru tal-Affarijiet Barranin fil-Greċa Ġifiri f'dawn iż-żewġ ruoli fuq kollox nixtieq nesprimi id dieqa kbira tal-gvern Grek u s-soċjetà Griega kollha għat-telf tal-ħajjiet li kien hemm f'nofs ta' baħar fl-inċident nawfraġu rejb il-gżira ta' Farmakonisi. F'dawn l-aħħar xhur kellna avvenimenti traġiċi simili. Sfortunatament. L-iktar waħda importanti kienet l-inċident traġiku tal-Lampedusa u rajna pressjoni fir-reġun tal-Lampedusa dan l-aħħar minkejja l-sforzi kontinwi u kostanti li aħna jkonna u anki il-gwardji kostali tal-Greċa jamlu tkellemna dwar il-pressjoni li kienem fuq il-frontiera qabel tal-art li hemm għal bulgarija minħabba l-mowġa li ġejja ta' rifugġati mis-Sirja u anke fil-pajjiżi ta' nofsinhar tal-Mediterran. Tant hemm kosta kbira li diffiċli li ħarsu dawn ix-xtut. Nafu li hemm frontieri Ewropej twal u dan ifisser li l-mezzi tagħna mhux dejjem ikunu biżejjed għalhekk naffaċċaw dawn l-inċidenti li huma totalment differenti minn dawk li kellna niffaċċaw fl-modi. Għaliex il-kriżi kif ukoll il-gwerra ċivili fis-Sirja ħolqot fluss enormi ta' rifugġati li joħloq pressjoni enormi kuljum ikonna naffaċċaw inċidenti bħal dawn. It-traġedja farmakonisi huwa eżempju tipiku tal-effetti ta' din il-pressjoni dejjem tiżdid tal-immigrazzjoni. Xi ċifri minn hawn tal-2012 is-sitwazzjoni fil-Baħar Eġew tal-Vant marret tal u saret drammatika fl-2008 kien hemm 15,000 inċident. Iżda mbagħad niżlu spettakolarment sa l-aħħar mowġa ta' flussi qabel fl-2011 kien hemm inqas imma mill awissu mbagħad tal-2012 hemm żieda u zida ċara. Il-kosta Il-gwardjani tal-kosta grega jridu jassu madwar 2000 km kwadrat f'dan ir-reġun. Zona enormi u dan ir-reġun jinkludu wkoll numru ta' gżejjer u eh, numru ta' sikki differenti. Nafu li kienem operazzjonijiet ta' salvataċ għal 3120 ruħ li huwa 29% ta' dawk kollha li daħlu illegalment u mingħajr ebda dokument ta' vjaġġar fil greċja F'dan il-każ bastiment dajsa tas-sajt Torka ġiet eh, identifikata fl-ibħra tal-Greċa, rib farmakonisi, it temp kien verament ħażin, u għalek seħħet din traġedja drammatika. Numru konsiderevoli ta' ħajjiet b'xorta ħażina intilfu. Dan l-inċident fetħinna għajnejna dwar dawn il-problemi. Bħala Ministru Grik qal u saħaq fitra li bat l-Kummissarju responsabli l-affarijiet tal-affarijiet umanitarji tal-Kunsil tal-Ewropa u anke s-Sinjura Malmstrom hemm investigazzjoni indipendenti li ser isseħ. Irridu investigaw bisih dak li ġara u rridu nsibu eżattament il-realtà tal-fatti. Aħna rridu nserħulkom raskom li m'hemm lebda raġuni li ser tellimita il-mod kemm ħajkun id-dettaljat u preċis din dan l-istħarriċ Il-liġi għandha tkun dik li tkun tipprevali u għandna naħdmu peffa. Rridu naraw ir-riżultata ta' din investigazzjoni ma jiena sirt naf li Frontex għandha l-informazzjoni tagħha stess, il-gwardji tal-kosta tagħna informaw waslu d-dejta kollha kif tieħdet fil mekanizmu tagħhom rridu nishtarru l-konklużjonijiet neċessarji minn dak li ġara Jiena diġà semmejt fi diskussjoni ta' qabel fi rigward il-Bulgarija li l-Unjoni Ewropea titturi solidarjetà. Il-prinċipju ta' distribuzzjoni ġusta u xirqa tal-pis għandu jiġi applikat għanna pressjoni għet nafaċċaw kull-jum u rridu nsawru għafas istituzzjonali li jena prezentajt qabel. Din waħda mill-prioritajiet tal-Presidenza Griga. Dan ħajkun priorità wkoll tal-Presidenza Taljana li ser tiġi warajna. Aħna nixtiequ nistabilixxu strateġija aktar integrata għal ġestjoni tal-flussi tal-immigrazzjoni. Nfakkarkom li l-Kunsill Ewropew iddiskuta dan il-punt darbtejn b'mod dettaljat f'Ottubru u f'Novembru li għadda u matul il laqan formali tal ministri tal-Internu tal-Ġustizzja fl-24 ta' jannar fateni. Ftit jemilu fil-fatt. Kenna diskussjoni dwar dan mal-Kummissarju Malmstrom biex nipprovaw nsibu soluzzjonijiet wara l-era ta' Stokkolma u mill-proposti tal-Kummissjoni Ewropea li ser jitresqu. Nittamaw li f'Ġunju fil-Kunsill Ewropew naslu għal konklużjoni ta' dan il-programm għal ġestjoni tal-flussi migratorji. Dan il-livell ta' programmar ta' nofs il-mandat ma jistax ikun l-unika tweġiba tagħna għall-agonija u tbatija tan-nies li qed jifaċċaw kuljum għal tentattivi li hemm ta' kriminalità organizzata li jużaw il-dawn ir-rifuġġati nis imsejkna li qed jiġu sfruttati minħabba s-sitwazzjoni vulnerabbli tagħhom meta jaħarbu mis-Sirja minn postijiet oħrajn fil-vant nofsani. Għalek fisem il-Konsil kif ukoll il-Gvern Grek nixtieq inserħilkom raskom l-investigazzjoni tagħna ser tkun sħiħa u ġusta aħna sensittiva sensittivi għal din il-kwistjoni ħan nikkooperaw mal-Kommissjoni u nittama nkunu effettivi. Grazzi ħafna. Vamos a Grazzi Sur Venizelos. Issa għandna starija mill-Kummissjoni mill-kollega tana u l-ħabiba tana Cecilia Malmstrom. Grazzi, President, Signori. Sur Ministru, jiena u kol xtaqt nibda billi nesprimi l-kondoljanzi tijaj wara l-incident terribli li seħ farma konizi u l-imwiet li kien emmek. L-kondoljanzi il-dawk illi eh, ma mitux din it-traġedja. U għallura issa Rajna li konna involuti mal-autoritajiet tal-Greċja biex bekk huma ikollhom politika tal-migrazzjoni effettiva skont liġijiet internazzjonali. Ħafna xogħol però għad irid isir għalkemm sar progress U bekk aħna se nkomplu natu l-appoġġ lil Greċja fil-ġestjoni tal-frontieri u anki fil-proċessi tal-azil, eċetera. Kien hemm allegazzjonijiet hawnhekk ta' pushback hawnhekk fil-każ tal-Greċja u din hija xaġa allarmanti. Aħna kellna kontatti ma' l-awtoritajiet eh, Greċi Grigi biex bekk ikonna wkoll monitoraġġ tas-sitwazzjoni anki bil-preżenza ta' Frontex dwar dan l-inċident partikolari aħna sirna nafu illi jider mill-informazzjoni li għanna li kien hemm operazzjoni ta' tfittxija u ta' salvataġġ mhux ta' kontroll tal-frontieri. il temp ta' kienar kien eh, ħażin ħafna u diffiċli eh, li nkun nafu eżattament ġara, ċertament meta jkun hemm eh, l-imwiet, però eh, dina tkun situazzjoni mhux aċċettabbli. Jiena kont Ateni l-għada tal-inċident tkellemt mal-Ministru Dendjas li kien il-Ministru li huwa l-Ministru għall-Ordni u l-Protezzjoni u Ministru Vavitovis illi huwa il-Ministru għal affarijiet marittimi u l-frontieri u jiena tkellimt magħhom u tlabtom jagħmlu investigazzjoni sħiħa u indipendenti u qalu li se jagħmlu hekk. Aħna ħeġġeġnihom ukoll sabiex jieħdu azzjoni biex bekk inċidenti simili ma jerġgħux iseħħu ċertament nieħu l-opportunità mill-ġdid biex infakkar il-Greċa u oħrajn illi meta jagħmlu operazzjonijiet ta' sorveljanza tal-frontieri il-Stati membri kollha jridu jiżguraw illi huma qegħdin jirrispettaw id-drittijiet eh, fundamentali tal-migranti partikolarment jirrispettu u kol il-prinċipju ta' non-rifolmon ġifiri il-pushbacks iċ-ċaħta ta' tħul hija xi ħaġa li ma tistax tiġi aċċettata bl-ebda mod skont il-liġi internazzjonali u l-liġi anki l-Ewropej. U allura hemm aċċess ukoll għal proċedura tal-azil għal dawk ċittadini ta' pajzi terzi illi japplikaw għal situazzjoni ta' azil. U għalhekk aħna nittamaw illi konna investigazzjoni dettaljata indipendenti biex bekk nkunu nafu eżattament ġara dakinhar farba konizi. Grazzi ħafna. Eh, signora Komissarja. Grazzi ħafna, Signora Kommissarju. Mela nibdew issa bil-kellima fisem il-grupp politiku tagħhom. L-ewwel għandna lill-Onorevoli Marietta Giannoku fisem il-PPE. Minuta u nofs. Grazzi, President. Grazzi lill ministru rappresentant tal-Kunsill u anki lill kummissarju tal-ispjegazzjonijiet li smajna kien incident ta' salvataġġ fis-satejn ta' filgħodu, però ġara darba smajna b'dawn id-dubju dubji issa, il-kwistjoni qed tiġi investigata mill-prosekutur biex bekk ikonna tweġiba għal dak li seħ. Però jiena xtaqt tinċara punt. Il-Greċja qed tiffaċċa numru enormi ta' immigranti u refugġati. Inti sewa milt meta semmejt il-kwistjoni tal-loti ta' l-azil. Iżda hemm dawk illi jisfruttaw it-tamit ta' ħaddieħor. U il-kwistjoni l-oħra hija din fejn qegħdin naqblu fil-fatt u kien hemm qbil illi għall-ewwel tliet snin ma jkunx hemm ammissjoni dan huwa ftehim mat-Turkija, però din hija kwistjoni Ewropea mhijiex kwistjoni ta' pajjiż wieħed biss. Dawn il-frontieri huma frontieri komuni u għalhekk aħna għandna Frontex. Min-naħa l-oħra il-pajjiżi fil-viċinat iridu jifmu illi jekk iridu relazzjoni tajbin mal-Ewropa iridu jikkoperaw fil-ġlieda kontra dawn e, traffikanti u dawn in-networks illi qegħdin jistanaw billi jisfruttaw eh, persuni li qed ifittxu jahjar. aħjar. Din hija l-kwistjoni ewlenija. Bekk jiena naħseb, Sinjura Kommissarju, li inti għandek e, responsabilità li tressa proposti u inti fil-fatt semmejt dan il-punt hemm bżonn approċċ Ewropew, hemm bżonn aktar solidarjetà fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, aktar sforzi ma nistawx eh, nalqu l-bibin ċertament tagħna tal-Ewropa, però lanqas ma nistgħu għam apertament għaliex imbagħad eh, nistgħu naqgħu f'sitwazzjoni fejn jikonna eh, ghettos fejn dawn il-pajjiżi dawn il-persuni jinġabru. U dana biex niżguraw li dejjem ikonna zona ta' paċi u ta' demokrazija. Grazzi ħafna l rebli Ġannako. Issa fisem is-Soċjalisti u Demokratiċi L-Onorevoli Maria Leni Koppa, żewġ minuti. Grazzi, President. It-traġedja bil-15 il-vitmi farmakonizi ma kienieċ bis problema għal Greċja pal incident inċident eh, ta' Lampedusa fej kena 150 il-vitma din ma kienieċ lanqas problema taljana dawn huma problemi Ewropej. Bekk qegħdin naraw li l-Unjoni Ewropea ma tistax tipproponi politika integrali tal-immigrazzjoni u tinsisti fuq Dublin 2 biss. U għabek issa hemm il-pressjoni fuq il-pajjiżi ta' nofsinhar. Jifisser li fl-aħħar mill-aħħar mbagħad ikonna ħafna vitmi f'dawn Ħawi, ħafna nisa, ħafna tfal vitmi. U allura maħniex se naraw tmiem għas-sitwazzjoni, Sur Ministru. Iva, hemm problema grega wkoll. Jiġifieri l-istqarrija tal-Ministru E, għal protezzjoni ta' ċittadini li għal li għanna l-sfortuna li għanna immigranti tat klassi li ġejjin minn zoni ta' gwerra u li jeħtieġu li taw e, l-istat ta' azil u dan ftit wara l-inċident traġiku ta' farmakonizi. Umbat hemm l-istqarijiet ta' Sur Varvizjotis, il-Ministru l affarijiet Marittimi, illi qed jiġħad dak li ntqal eh, li li sema kritika għal Greċa li, li aħna qegħdin noħolqu aktar problemi fundamentali. L-istqarrijiet l-UNHCR mill dawk illi eh, baqgħu ħajjin huma allarmanti għal nafu illi ġurnalist eh, tkellem fuq dan il-punt ukoll u qal li hemm ċertu ċiniżmu nuqqas ta' rispett lejn ċittadini oħra. Iżda jekk aħna ma naċċettaw dan il-ċittadini, maħniex qed naċċettaw lanqas eh, il-bnedmin. Grazzi ħafna. Issa għandna minuta għall-Onorevoli Chris Crisogelos minnaħa tal-ħodor. Grazzi, President. Jiena ħadd pjaċir nisma ir rappreżentant tal kunsill li talab li anzi illi ta' apologija u għal li iva s-soċjetà griega u kol titlob apologija. Fil-fatt, meta kena l-inċident ma kienx hemm da' dakinhar u allura tejnu nisimaw dwar eh, l-inċident qabel ma kena l-investigazzjoni. Importanti bekk l-ewwel naraw l-investigazzjoni se tajdinna qabel ma nofru għal eh, najdu dak li ġara għaliex qabel smajna eh, ġara dakinar qabel ma fil-fatt l-investigazzjoni ma ġiet fit-tmiema u allura dawn l-istqarrijiet fl-aħħar mill-aħħar huma ta' kritika għal dak il-Ministru għal protezzjoni ta' ċittadini għal ġifiri meta refera għal ċittadini ta' tini klassi. Din hija xi ħaġa, din hija sqarrija li għandu jħolura, għandu jirtira din l-istqarrija li xirti konna approċ differenti. Ċertament dak li seħħu wkoll huwa responsabilta eh, tal-Ewropa wkoll. Il-rapport tal-Kunsil tal-Ewropa wkoll għalek U nek rajna 1750 illi mietu meta kienu edin jipruvaw jersqu lej l-Europa. Min kienu dawn il-persuni? ħadd ma jaf. Dawn huma networks illegali, le dawn huma persuni li edin jippruvaw jevitaw il-mewt meta huma jirkbu f'dawn id-dajjes iżgħar dawk li mietu Lampedusa kif ukoll fipra oħra anke fipra Griegi huma persuni li qegħdin jippruvaw jaħarbu miż-żoni tal-gwerra. Dak li seħħ farmakoniżi hija sitwazzjoni fejn kellna persuni mill-Afganistan u mill-Sirja u għalhekk l-Unjoni Ewropea m'għandix tagħmel pressjoni fuqha biex nagħlqu l-frontieri. Persuni li għandhom kull dritt illi jkollhom l-istatus ta' refuġati għandhom id-dritt illi jaslu u jaslu b'mod legali. Eżis kollegi, Jiena jgħat situazzjoni pjuttost antipatika għaliex ikolli nfakkarkom illi il-ħin ta'kom huwa limitat mela. Kull darba illi membru pal kellim ta' qabel jaqbes il-ħin tiegħu ifisser li persuna oħra ma tkunx tista' titkellem għax jispiċa l-ħin u allura aħna mhux hekk naħdmu bekk jien nagħmlilkom appell u mbarazzat namelek, pero nitlobkom iżommu mal-ħin ta'kom għalix jekk ma jkollix eh, soluzzjonijiet oħra, jiena jkolli e, nibda nwaqqafkom qabel ma jiskadakom il-ħin. Skużawni. Minix qed nirreferi għalik, Sur Kuntis, pero issa nadilek il-kelma fissem il-grupp tijak. Grazzi, il-prassi li għedin naraw fil-frontieri ta' l-Greċa mumiex imbarazzanti għal-Greċa u ma imbarazzanti għall-Unjoni Ewropea kollha kemmi. Dan u koll naraw fil-rapport ta' Amnesty International ta' ġunju tas sena l-oħra dwar l-inċident traġiku ta' farmakonizi hemm responsabiltajiet għal awtoritajiet Griegi u dawn huma mazzjoni ta' pushback li ġew ikkundennati fil-passat. Bekk li neħtieġu huwa investigazzjoni li tkun indipendenti biex naraw min għandu t torta hawnhekk. Signora Malmstrom, kemm irridu jmutu aktar persuni qabel ma nintebħu illi tassew irridu nbidlu l-politika tagħna tal-immigrazzjoni, tal-azil, il-ħarsin tad drittijiet umani fl-Ewropa kollha kemm Neħtieġu bekk miżuri effettivi u medjati biex insalvaw l-immigranti fl-ibra miftuħa. Irrid ikonna ċentri ta' koljenza fil-punti ta' dħul u jkonna qafas leġislattiv ġdid biex bekk niżguraw illi kunem distribuzzjoni ugwali għall-immigranti kollha fil-pajjiżi kollha tal-Ewropa. Grazzi ħafna. Spiċċajna l-lista ta' kellima fisem il-gruppi politiċi u bekk naddu għal kellima oħra l-ewwel eh, fuq il-lista l-Onorevoli Holmeyer minuta u nofs. President, Kummissarju, Ministru, mill-ġdid persuni, tfal li qegħdin jaħarbu minn ħajja kifra mietu. U allura il-Ministru Grek informa li Frontex bil-miktub illi kien hemm eżerċizzju li sar farmakonizi fej Frontex ma kienx involut. U l-assisa grega tal-kosta taw il-rapport tagħhom u dawn huma differenti għal kollox ir-rapport huwa differenti għal kollox minn eh, dawk illi kienu preżenti fl-inċident. U allura eh, dina ma tistax lanqas tkun eh, taqbel mal-konklużjoni ta' Frontex, bekk irridu nenfasizzaw il-fat li konna investigazzjoni sħiħa u għal dak jenġaqsam l-assisa tal-kosta u l-involviment tagħhom fil-kontroll tal-frontieri mingħajr l-appoġġ ta' Frontex, eh, naraw li din hija sitwazzjoni li x'aktar x'ħaterġa' seħ. Frontex hija istituzzjoni neutrali biex tgħin lil kulħadd iridu nejnu lil refuġjati insalvawhom, nappoġġaw awtoritajiet nazzjonali biex bekk inwet u pjanijiet Ewropej. Il-preġudizzji l-attakki mhumiex aċċettabbli anki l-uffiċjali ta' Frontex u l-assisa tal-kosta għandhom eh, dritt għal trattament ġust Bekk irridu niġdu l-attenzjoni għal prattika dizumana li eh, li wetqu traffikanti. U anki mbagħad hemm ir-rotot li għaddu mit-Turkija biex wieħed jevita mis-sitwazzjoni. U jien naħseb li Poseidon Sea l-operazzjoni ta' Frontex hija ħażina għaliex qed intilfu l-influenza tagħna hemmhekk. Grazzi ħafna. Issa naddil l-kelma l honorable Arsenis għal-minuta. Illum jiena xtaqt inwassal is-sentimenti tal-vitmi ta' farmakonizi. Dawn huma ismijiet ta' dawk illi salvaw, però tilfu in-nisa u tfal tagħhom u ma qalu li l-assisa tal-kosta ma enuwomx, anzi ridu jerqu. U fil-fat, aħna bdejna nurom li għanna tarbija biex jindunaw li għanna n-nisa u trabi fostna, u anki n-nisa bdew għalla jnuna, pero l-assisa bdew jinsulentawom. U li kiku ma kienx hemm inċident tekniku konna narqu l-kol kemm aħna xaħat tefa bitċanjama fil-bahar biex it-tfal eh, isalvaw, pero xaħat umbat eh, beta jiprofa jneħħija din bitċanjama, ma kenniex interpreti. U allura nafu illi għanna ħafna gvernijiet illi huma kompliċi għaliex għadhom qegħdin jappoġġaw Dublin 2. Iżda l-ordni politika li nataw l-assisa grega hija illi huma dawn l-assisa li għandhom jagħmlu u li jixtħu it-tħul eh, ta' dawn l-immigranti. U allura dawn l-assisa edin tassew joqtlu jgħinu fil-qtil ta' dawn il-persuni u għalek il-ħtija jatana u tal-gvern tana u koll. Grazzi l-onorevoli Angu Rakis. Grazzi. Il-traġedja ta' farmakonizi huwa r-riżultat tal-politika Ewropea u l-gvern tal-koalizjoni tal-Greċa tal biex bekk insaħħu il-frontieri u unalqu il-frontieri. U allura qegħdin naraw illi l-eżerċitazzjoni li isiru anki l-azzjoni ta' Frontex qed wasal iktar imwied. U dawn huma r-riżultati tal-politika eh, illi qed jadottaw il-Gvern u anki l-Unjoni Ewropea. Bekk huma qegħdin tas sew eh, jagħmlu ħsara l dawn il-persuni li għandhom bżonn lajnuna. U allura irridu inwaqfu il mekanizmu Ewropew, il mekanizmu li qed juri jużaw Frontex biex iħarsu l-frontieri, irridu natu status umanitarju il dawn il-persuni, intuhom dokumenti biex jivvjaġġaw lej pajjiżi oħra tal-Ewropa u anki għandna nirrevokaw Dublin 2. Greċja għandha tieqaf minnu fih illi tieħu sem fil-azzjonijiet imperialisti tal-Unjoni Ewropea dawn il-pajjiżi. Grazzi, issa naddi l-kelma għal minuta l-Onorevoli Kumazzakos, l-aħħar kellima fuq il-lista. l incidenta farmakonizi hija traġedja oħra. Imma, kif qed niffaċċjaw l-immigrazzjoni illegali, speċjalment dik ta' fuq il-baħar? Verament biċċa xogħol diffiċli għandna l-istat, l-istituzzjonijiet tiegħu u l-istat isegwi il-konvenzjonijiet eh, il-konvenzjonijiet internazzjonali, l-liġi internazzjonali. U dan irid jipproteġi il-frontieri tiegħu. Imma dawn il- il-traffikanti, il-nies li jieħdu dawn il-triqat biex jaharbu, ovvjament nafu, nafu li id-dritt tal-ħajja hija eh, huwa dritt tal-bniedem assolut dan l-ewwel qabel kollox, imma hemm ukoll il-protezzjoni sigurta tal-frontieri tagħna għax kol da, dan huwa dmir ta' kull stat u dawn huma l-prinċipji tal-Greċja anki meta tiffaċċja din il-problema kbira tal-immigrazzjoni illegali. Aħna dikinar fl-aħħar ta', ta jannar meta ġra din it-traċedja aħna hekk għamilna aħna namlu d-dmir tagħna, id-dmir tagħna f'kondizzjonijiet verament diffiċli u l-Ewropa wkoll għandha tagħmel id-dmir tagħha, jiġifieri biex ikun hemm distribuzzjoni iktar ġusta tal-pis. Grazzi. Hemm żewġ persuni li jixtiequ jitkellmu waqt is-sessjoni tal-KHDI. Naqta l-mikrofonu jgħid il-President wara eh, minuta biss, is-Sinjura Verġja bil-mikrofonu kieġoba sinjura. Din il-traċedja rajna li kienem 12 il-persuna li mietet, disa tifel u tifla tlet nissa. Il-komissarjat tal- il-komissarjat, il-Konsil tal-Europa kolla edin saqsu. Sa kienem dan il-refoulement, il-pushback lejn it-Turkija kienet xaħġa orkestrata ir-responsabilta lek issa jridu jittieħdu. Jekk dawn il-problemi mill-2012 huwa għax il-Greċja għalqet il-frontieri tagħha fuq l-art. Araw dawn l-eluf tan-nies li qegħdin jerqu fil-Mediterran irridu japplikaw dan il-pajjiż 45,000 er-, waslu fl-Europa. Tiene la palabra il signor Murphy. Il-President jaqta l-mikrofonu ta' Sinjura Sur Murphy issa, grazzi. Ministru Venezuelos, il-gvern tijak verament zela fin-nixef. Mill-Sinjura Malstrom, l-autoritajiet u kol. Qed nżidu mal-2000 mal-20,000 Eh, ruħ li mietu fil-Mediterran fil-20 sena, dawn qed tkomplu zidu magħhom. Araw dawn in-nies li tilfu membri tal-familja tagħhom skont dawk li ħelsuha verament il-ġew trattati verament ħażin mill-Coast Guard li kienu qegħdin jirfsuhom meta jirfsulhom idejhom meta jippruvaw jixxabtu mal mal ma dawn il-bċejjeġ tal-baħar l-edeja kienet li jimbuttawhom lejn it-Turkija biex ma jitlux fuq it-territorju tagħhom. Arax qed naraw fil-Greċja hija sistema li ma tistax tibqa' dejja kifini. Grazzi ħafna. Tajjeb, issa għalaqna l-lista tal-kellima għalek nisimaw minnant il-senjura il-komissarju Malmstrom li se tirribatti għannom tal komissjoni Grazzi ħafna, aħna ovvjament nafu li Eh, Greċja għaddeja minn ħafna pressjoni u għalhekk jiena qed ngħid li qed ngħidu lill Greċja għajnuna eh, eh, teknika eh, finanzjarja anki bil-rizorsi umani sabiex is-sistema tal-immigrazzjoni tal-kontroll tal-frontieri tal-azil terġa' tibnija skont in-normi u regolamenti internazzjonali. Il-traġedja ta' farmakonizi intom kien hemm minn min rabata ma' dik ta' Lampedusa, jiena mort Lampedusa, verament nista' ngħidilkom dawn l-affarijiet mhumiex denji tal-Unjoni Ewropea affarijiet ma jiġru kuljum. Eh, Nitkellem ma dawk li ħelsuwa tal-Lampedusa u oħrajn jafu li ir-riskju huwa ta' xi. They are so desperate And why do they embark on these boats? Because they are no... U għatta 60 jew 70 eh, fil-mija u xorta jihdu dan ir-riskju qoli għax m'għandhomx mod ieħor kif jaslu fl-Ewropa għalhekk aħna rridu naraw li dawn in-nies ikunu jistgħu jaslu fit-28 stat membru b'mod iktar sikur Dan nistgħu nagħmlu pereżempju bedejat bħal resettlement u qegħdin naraw eżattament wara il-programm ta' Stockholm għax nistgħu nipproponu għall l-istati membri. Ovvjament irridu nikoparaw mal-pajjiżi terzi għaw minn min semma Turkija jiena iffirmajt qabel il-miliet il-ftejim ta' riammissjoni li nisperaw li jidħol fis-seħ mill-aktar fis. Aħna qegħdin naħdmu mal-Marok, mat Tunezija, l-Eġittu u l-Libja dawn tal-aħħar ovvjament tafu għaliex mhux faċli li għażbis tiddiskuti. Irridu wkoll niġġieldu kontra l kriminali imma u wkoll nibnu politika tal-migrazzjoni tajba qed naħdmu iktar bi Frontex fil-SAR mill-bidu tas-sena għandna wkoll kooperazzjoni tal-Eurosur fej qed naraw ġifiri dawn il-bastimenti żar li wkoll qegħdin hemm biex jgħinu biex isalvaw il-ħajjiet hemm bżonn iktar għajnunhom hemm bżonn iktar responsabilta. U il-politika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 tmur it-fit ma' dritti tal-bniedem sabiex in-nies b'mod dinjetus ikunu jistaw jaslu fuq frontiera fejn eh, u jitol ikunu jixtiequ jitolbu jitol bulazil. Ma ninsawx ukoll il-Konvenzjoni ta' Ġinevra eh, u anki ta' l-liġijiet internazzjonali kollha fuq dan id-dritt. Jekk aħna ma nistgħux ndefendu l dawk n-nies iktar li għandhom il-bżonn iktar vulnerabbli għal xiex qedem l-Unjoni Ewropea. Illum li qegħdin li qegħdin id niddiskutu farmakoniżi u din it-traċedja, iva, l allegazzjoni li qed isiru kontra l-Greċja huma serji u jiena qiegħda nisena bil-ħerqa l-investigazzjoni u riżultati tagħha, investigazzjoni imparzjali li nisperaw verament it-tina il detjali li għandna bżonn ikunu nafu. Grazzi, grazzi Cecilia u dan id-dibattitu issa għannom tal-Kunsil Evangelos Venizeros, il-Ministru, Onorevli Ministru Fidejk. Grazzi ħafna. President, ippermetti li onorevoli membri li fil-karriera twila ta' deputat tiegħi jiena ħafna drabi sfortunatament ħadsem f'dibattiti fil-Parlament fil tal-Greċja fejn tkellimna fuq kwistjonijiet ta' dwar in-nies, il-ħajja tagħhom, l-imwiet ta' traġedji u ta' drames, imma dawn l-affarijiet ħafnqaw min jisfruttom għal fini politiċi. Permettu li nejt li jiena nħoss l-istess affarijiet meta nitkellmu dwar ir-rispett tal-ħajja tal-bniedem u anki reazzjoni spontanja b'emozzjoni wara li nkunu rajna li nies innoċenti, speċjalment nisaw tfal, ikunu mietu meta dawn jitilfu ħajjithom. Intom ma tridunix niddeċidu xie se jkunu riżultati tal-investigazzjoni eh, għax għadha ma sarriċ, imma laqas intkom għandkom tgħidu din kif se tispiċċa għax għadha ma sarriċ. Hemm bżonn li nafdaw l-investigazzjoni ssir b'mod indipendenti mill lejġi mill-prosekutur għax l-uffiċċju ta' leġi fil-Greċja huwa uffiċċju indipendenti, autonomu, mandu l-ebda rabta mal-seta eżekuttiva. Iġifiri, il-riżultati tar-rab dan ir-rapport se jiġu wkoll rispettati. Nixtieq ninfasizza il-fatt ukoll li il-permezz tal-Kunsill Ewropew dak li qed jiena, ovvjament li kif qedtilkom ilkom il-pożizzjoni tal-Gvern tal-Greċja. Imma dak li qed jien irrepetejt dak li qalu l-kollegi tal-gvern ukoll tal-Greċja għax farmakonizi il-Sinjura Malmstrom tkellmet mal-ministri eh, eh, konċernati i taf kif jaħsbuha huma x'qalula huma. Iva, huwa minnu li r-refuġjati l-immigranti ma, ma rridux e, namlu differenza bejnietom. Memx ċittadin tal-ewwel jew tat-tieni klassi l-valur tal-ħajja tal-bniedem jibqa' l-istess. L-ugwaljanza tan-nies ta' persuni umani, immigranti, refugjati, kulħadd persuna tibqa' persuna. Is-sur Valvizjotis il-Ministru Grek tal tal dbaħħir diġà qal li huwa dispost biex jgħin u li l-autoritajiet Grigi se jikoperaw mal-Kunsil tal-Europa. Jiena dal-għodu l ma' Segretar Ġenerali tal-Kunsil tal-Europa u aħna tkellimna dwar il-modi il konkreti ta' kif se nikkoperaw fuq din dan l-inċident. Ovvjament b'rispett kbir għal kompetenzi u il- il-mod kif taħsiba il-Kummissjoni. Is-Sinjura Malstrom fil-bidu għamlet distinzjoni importanti ħafna. Għalet li il-kontroll tal-frontieri għandu ikun differenti mix-xogħol li jsir tal-SAR u l-operazzjoni ta' farmakonizi kienet SAR. Il-konvenzjoni ta' Chicago u ta' Hamburg jittrattaw dawn il-kwistjonijiet ta' salvataċ u anki fil- Greċja diskutejnijom eh, ħafna eh, drabi għax dawn għandhom xjaqsmu s-sovranità mal-kontroll tal-frontieri. Jina naqbel li il-pushbacks memx lokom sakem ma jkunx hemm ftejmi ta' riammissjoni li jippermettunna li nerġgħu nibatu nislura minn fejn ġew. Imma madana kollu jekk l-Unjoni Ewropea ma jinexxilix il-Kummissjoni, il-Frontex ma jinnexxilhomx li jiffaċċjaw dawk li jisfruttaw il-miżerja tan-nies u jistanaw fil-proċess għat musejr nesċilna nil-riżultati mixtieqa. Tajjeb kieku wieħed ikompli jeżamina janalizza l-applikazzjoni tal-azir. Tajjeb li jsiru fil-pajizi fil minn fej joħorġu minn fej jibdow il-triq il, il, il, il, il, il, il, il il-bastimenti. Iġifri fuq il-kosta ta' Turkija, tal-Eġittu, tal-Libja, għaliex ma' nixi konna da' uffiċċji fejn jiġu eżaminati dan ikun eh, strumenti u mekanizmi ġdid jiġu analizzati l-applikazzjonijiet emmek. Dawn l-istrumenti ma jridux joperaw fuq il-frontieri tagħna imma fuq in-naħa l-oħra minn fejn se joriġinaw in-nies jekk ah, aħna rridu politika integrata tal-amministrar ta' dawn il-flussi tal-migrazzjoni, hekk rridu nagħmlu. Għax inkella se tibqa' innu għasta ugwaljanza bej il-pajjiżi tan-nofsinhar tal-Ewropa, eh, anzi tal-Mediterran, jew il-pajjiżi li qegħdin fuq il-frontieri esterni, dawk li għandhom ħafna eh, mili twal ta' kosta u il-pajjiżi l-oħra fil-hinterland tal-Ewropa. Tajjeb nitkellmu fuq solidarjetà, nitkellmu fuq id-distribuzzjoni imma il-pressjoni mhijiex l-istess, anzi hija verament zbilanċata. Naħseb aħna l koll sinċiri verament nixtiequ li jseħ dak li inwedu. U jekk dan id-dibattitu jgħin nisperaw biex niffaċċjaw il-kwistjonijiet kollha billi nirrispettaw id-dinjità l-ħajja tal-bniedem. Imma kulħadd huwa responsabbli għal pożizzjoni politika liħu. Jiena matul il-karriera tiegħi kelli ħafna responsabiltajiet ta' natura politika, anki eh, kwantu għal ħafna nis li għedin prezenti għawnek. Grazzi ħafna, Sur Velizelos. Min b'din l-istaqarija nistaw u dan id-dibattitu u mmorru għal punt li jmiss l-agenda tagħna li huwa dibattitu konġun dwar ir-rapporti ta' progress dwar il-Balkani. U se nibdow bil-dikjarazzjoni tal